għada wara f'sinar jien tal-ikel meta nkunu qegħdin eh, s sessjoni li mis Mela, s sessjoni hija li mis għada nhar it-tlieta 13 Deċembru mid 10 sa satej u mit-tlieta mbagħad sa tminja. Mbagħad erġajna mid-disa sa 11 ta' filgħaxija. Il-aġenda ġiet ippubblikata u eh, nistgħu nsibuh fuq il-sit elettroniku tal-Parlament, isna u is-sessjoni u nixtieqilkom il-koll il ħafna grazzi.